Ich Grazie. Kollegi, 15 oħra se jkunem il-elezzjonijiet tal-Parlament tal-Bielorussja. Il-Parlament ilu isegwi b'attenzjoni li sviluppi fil-pajis. Bl-istess tħassib nosservaw anki eh, il-ksur ta' dritti tal-bnidem, tal-istat ta' drittu, tal-valuri demokratiċi. Hemm xi elementi li ħasbuna b'mod partikolari. Kien hemm eh, eh, tkeċija mill-pajjiż ta' attivisti u um, nies politiċi u dan bażi tal-liġijiet illi eh, jestendu il-prerogativi tal-KGB u anki l-espulsjoni tal-ambasċatur Zvedis. Aħna kollha kemm aħna nappellaw lid dittatur biex jagħmel riformi u jagħmel bidla politika fil-pajjiż. U sinjal, l-ewwel sinjal min-naħa tal-pajjiż għandha tkun il-liberazzjoni tal-priġunieri kollha politiċi uh, minnu fih. Ales Bialiski, Mikalaj Statkevich, Pavel Sevjari, Netz, Sjarej Kavalenkan, Dmitri Daskevic u politiċi oħrajn priġunieri għadhom fil-ħabs. U dan iħassibna u man sejniħx. Dan najdu biex naddu l-messaġġ li aħna man nsejniehomx. Hemm istituzzjoni li għadha tiġilet fis-simhom aħna Eh, nitolbu l-gvern biex jiggarantixxi fl-elezzjonijiet ir-rispett tal-istandard internazzjonali. Il-kandidati tal-kondizjonijiet indaqsu billi forma li, permetti li l-osservaturi tal-OECD jamlu il-dmir taħħom. Jina ktib titra fit 30 tal-awissu li president ta' Gambia wara li kienem il-til ta' disa persuni kien hemm moratorju f'dan il-pajjiż, moratorja, u l-kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż hija bbażata mm, fuq id-drittijiet ta' rispett, fuq id-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena tlabt il-gvern biex jirrinunċa għal eżekuzzjoni kapitali tal-mewt fil-futur għax stat illi diġa Eh, jiġudika u jati il-pina tal-mewt huwa stat illi miaw ma nistawx nikkooperaw. Mbagħad fissem il-Parlament Ewropew jena ktibt l Stavros Lambrinidis li huwa kol ex kollega illi ġi maħtur bħala rappresentant speċjali għad tal-bniedem għall-Unjoni Ewropea, kulħadd jafu, kull minu preżenti għaw jafu lil Stavros, u għam maruf mux biss bl-efficienza li bihom kien jgwida l-votazzjonijiet fl-awla ma kullħat jaf xinija l-esperienza tijaw, l-arfin tijaw bħala avukat u għandu l-personalità u karatteristiċi ġusti għal dan il- eh, għal din il-ħatra. U idkom l applaus ta'kom u rejtu l-kollega li jista dejjem jorbot fuq il-kollega. L-autoritajiet ta' ċipru għalunna li Sofokle Sofokleus eh, minn settembru tal-2012 se jidħol minn flok